Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά... il-minuti tal-laqa tal-biraħ tqasmu għaw xi kummentri tixtiequ tagħmlu. Jekk m'għandkomx, dawn il-minuti huma adottati. Okay, we begin the votes. Or to put it another way, I begin the ħanibdew il-votazzjoni jew inkella biex inqedwa mod ieħor ħanibda l-votazzjoni jien u min mhux ħajkun bil-qeda f'postu ma jistax jivvota. Direktor Logo, parakalon. Is-Sinjura De Kaiser tixtieq titkellem. Sur President, kien hemm inċident li sar il-bira f'din l-assembleja il mhux denju ta' dan il-Parlament Ewropew li huwa kondannabli u il-President tal-Konsill ġie insolentat il-President jaf jaqbes hinn innifsu imma ma naċċettax li f'dan il-Parlament Wieħed jista' jistajat li pajjiżi mhux pajjiż huwa pajjiż fundatur tal-Unjoni Ewropea li ser jkollu l-Presidenza daqs ma nistax nifdaqt u ma nistax nifhem kif din l-Assembleja wieħed jista' jaqa f'dawn eh, il-klim li jiġu indirizzati. U nitlob skużi, Signor President, li tingħata skuża għal dak li ġara. Imerisja diataxi. Mena, fuq l-agenda għanna votazzjoni fuq rapport tas Sinjura Valjan fuq il-komunikazzjoni l kummissjoni fuq proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija. Is-sur Batan talab sabiex jitkellem fuq regola. Nixtieq nitkellem taħt l-istess regola li s-sinjura mm, użat referi tal-kollega tiegħi Nigel Farage dan jissejjaħ politika. Intkom resaqtu u għaddejtu l-trattat l-Lisbona minn ma konsultawtu u n-nis eh, dan jiseħ politika. Ġifiri tridu, intkom tidraw li tridu simaw il-pozizjoni tagħna wkoll. Grazzi. Mr. Button, the previous statement was Sur Button is-qarja li kien hemm qabel kienet sqarija li saret fit tweġiba ta' xi ħaġa li ntqalet il-bira fil-Parlament di kienet ir-regola li taħta sar dak l-intervent. Dak ma kienx purtorni għal puntorni tiegħek ma kienx flok u stana dwar votazzjoni. Mena fuq l-aġenda għandna l-votazzjoni